Az ennek Il-President. Good afternoon, ladies and gentlemen. Para senare tajjeb, senjuri. Minkejja li il-votazzjoni spiċċat tard, kena komplu x-xol tana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 Għal daqstant nikkonsidra l-minuti tas sessjoni tal-bieraħ adottati.